Good afternoon, colleagues. Uh, if you agree, let's start uh, the second part of our work today. Juri, mela nibdew? Immun bur komplu direttament għal punt numru 10. Aħna l-għan tal-laqa kienet li nżuru l-Istitut ta' Teknoloġija, Innovazzjoni u Komunitajiet kemm Budapest kif ukoll Vienna. U għal dak li huwa wkoll propost minħat tal-Kummissjoni. Il-kap tal delegazzjoni Sinra Carvajo, ħattina debriefing fuq il-kwestjoni. Ovvjament, jekk hemm kollegi oħrajn li ħadu sem fid-delegazzjoni u jridu li jagħtu l-kommenti tagħhom u l-input tagħhom. Jistgħu jagħmlu dan. Ah, jekk qabel ma nduru għal Sinjura Carvajo, nirridu nduru għal għatta vizitaturi li Sinjura Carvajo fil-Parlament Ewropew fil-nafsinar eh, tal-Portugal mill-Algarv u ma u għawm fostna u nisimaw Sinjura Carvajo biex jagħmlu debriefing. Jekk joġbok, Iva, grazzi. <laughs> fil- eh, dak li ġara fitre fil sjera tagħhom fi Vienna. Grazzi tassew. Sir Charles, ħana nixtuq ngħidukom il-delegazzjoni li żjaret Budapest u bad Vienna. F'mission li kien iktar dedikat li li Fil-fatt kien interessanti ħafna x'aħna żorna u dorna biex naraw l-opportunità u biex kanna diskussjonijiet fil-fond tal-livelli differenti tal-EIP mill-bord li kien qed imexxi, sajna magħhom, u id-direttur tal-IT persuni illi ħadmu funzjoners illi ħadmu fil-EIT Budapest u anki il-KICS u l livelli differenti tal-KICS, Knowledge and Innovation Communities. Il-membri, il-msieħba, ġifiri jem livelli differenti fil-KICS. Aħna ħassejna ta' sew li laqawna ħafna minn entitajiet kollha u kena l-opportunità li niddiskutu fil-font eh, mod trasparenti, kena diskussjonijiet ta' sew trasparenti mill kulħadd mill it mis-sessu tal-EIT, kiks Aħjina ah, ta' sew eh, nixtieq nirringrazzja minn qalbi lil dawk kollha li kienu magħna kienu qed jakkompanjawna u jiddiskutu magħna biex iwiġbu l-mistoqsijiet kollha li aħna kellna għalihom. Aħna nappoġġaw attitudni kostruttiva fuq iskambju ta' femijiet. Din kienet informazzjoni importanti eh, li għasbis kienu daqsek eh, nitla tal-IT qabel. Hemm żewġ aspetti pożittivi fern illi na nixtieq nisħaq fuqhom. Aħna verifikajna li li IT erbu il-problemi amministrattivi li għajmu l-orti tal-awdituri tal-2016 li kien ta' ċertu tħassib u aħna kena l-opportunità li niddiskutu struttura, e, aħna konna konvinti li li dal-fazi kienet għaddiet, illi kienu bdew fazi ġida IIT. Aħna impressjonati wkoll konna ħafna bil-kontenut u r-riżultati li ġew ippreżentati minn qatta kiks u msieħba. Aħna kienna wkoll il-kek tal-enerġi bidla fil-klima, il-raw materials, il-materji primi, kena kusini tas saħħa ġifiri, kellna l-opportunità li niddiskutuha, e s CEO, il reprezentanti għal esperti li kellna r riżultati tagħhom imma identifikajna xi punti illi kienu importanti għal ehm, rapporti tal-ġejjieni. Li kienu parti minn Sunja Mattias, rapporter liħar, affarijiet bħal ehm, bil-lan ġeografiku aħjar li ġi identifikat u rridu nkomplu naħdmu fuq dan u kol bilanċ aħjar fin-knowledge triangle biktar enfasi fuq edukazzjoni u anki l-bżonn illi nsaħħu s-sinerġiji biex jinxaraw is-sinerġiji u l-fondi reġjonali li diġà jridu jeżistu eh, imma rridu wkoll nagħmluha iktar minn hekk ikut nagħmlu iktar sinerġiji bil-fondi reġjonali mod partikolari biex noħolqu s-sinerġiji ma' parti oħrajn ta' Horizon 2020 issa u fil-ġejjieni fil-Horizon Europe ta' ġejjieni aħna ġimgħat kellna l-idea li Eh, ħanna nkunna żolati mill-bqija tal-attivitajiet li kienu għaddejjin fih dan il-Kummissjoni fir riċerka u Innovazzjoni. minħabba l kollaborazzjoni bil-EIT tal-ħresbija tal-Horizon 2020. Ġvi daw kienu l-punti ewlenin. Aħna nkomplu nibnu fuq dan iż-żjarat biex inkomplu nibnu rapporti tagħna u diskussjonijiet ta' fuq li IT. Grazzi tassew. Mela, grazzi ta' sew Nanna zewġ interventi osra kieġabkom f'nuta. Tant laħjar kiku. Sinjura Leta u Markex. Iva, grazzi tas-sew, ċer. Grazzi tal-li taħni ċans li intervent jiena ħanżum fil-qosor. Jiena naqbel mal dak li għadha kif qalet ir-rapporter. Jiena koll kelli l-opportunità u l-pjaċir li nħossem f'dan iż-żjara mela għamx xi punti għal tħassib għalija l-ewwel nett, is-sostenibilità tal-kiks għax issa dawn qed jaslu għat-tmiem tal-ħajja tagħhom taċ-ċiklu tal-ħajja tagħhom u jekk aħna ma jnexxinniex insibu sorsi oħrajn ta' fondi biex imorru li lin minn dan il-periodu, ma nispeċu għamu xeba problemi. it ħagġa Ħaġa li diġa semmejna. Kien hemm konċentrazzjoni eċċessiva xie pajjiżi tal-Unjoni għandek il-ħolqien ta' kiks oħrajn iridu iqisu distribuzzjoni ġeografika bis-serjetà. U fl-aħħar għanna suġġeriment mux kritika, ma forsi ikun aħjar jekk il-koordinatur tal-kik ikunu jistaw jiġu għalin, ovvjament ħadna għos pala MEPs illi morna Budapest u Vienna illi nitkelmu maħħom iżda Nsepp ukoll ta' min illi kollok MEPs oħrajn illi jistgħu jitħattu magħhom fuq kwistjonijiet li tantum importanti għalina f'dan iż-żmien pereżempju trasformazzjoni diġitali, transizzjoni diġitali u anke bidla fil-klima. Naħseb tkun importanti fermti. Isser Pekarinen. Renew. Grazzi. Nitkellem bil-Finlandiż. Jisim pajizi. Jisim toliti, propjament. President, jina ma morċ f'din iż-żjara Budapest. Iżda, xorta nixtieq ngħid kemm te. Naħseb li huwa ċar daqs il-kristall u importanti illi aħna nistgħu ikonna kooperazzjoni, pjattaforma ta' kooperazzjoni fejn il-livell oli, teknoloġija ta' livell oli u applikazzjonijiet u kumpaniji isibu ċans li kooperaw aħjar dawn il-pajjiżi u anki madwar l-Ewropa. Li e IT G G eh, mibni biex joħloq din jimla din il-lakuna biex joħloq iktar opportunitajiet ta' bini tarfin espert. Għax il-problema fl-Ewropa hija li wieħed irid jiġġenera prodotti kod ġodda kommerċjali. ħafna drobi ma taħdimx di fil-fatt il-kiks eh, huma soluzzjoni tajba, jaħdmu sew mhux ħażin għax-xogħol li rridu jagħmlu. Iżda nixtieq nosserva xi affarijiet. Il-rabta bejn il-kiks u CIT kienu mhux involuti imma l-azzjoni trid tittieħed madwar l-Ewropa viċin lill komunitajiet tan negozju. It-tieni net xi ħaġa li jien niddeskrivi nirrifletti fuq jien irranġamenti bħal daw, pjattaformi bħal daw, għandhom ikunu interni għakol stat membru, ġifiri jina nemmen il jenna bżon soluzzjoni pan-Ewropea. L-aħħar osservazzjoni. Fint li l-tilet pilastru tal-Horizon huwa konverġenti ma li IT u l-kiks xogħlu. Iżda xorta waħda nħoss illi hemm il-bżonn u ħtieġa għal EIT kif ukoll il-kiks flimkien. Mela, suppost kellna ħames minuti diskussjoni u issa għandna kriżi ta' ħin. Eh, ma żewġ interventi oħra, ġifiri um, kieġobkom l narmalar ħal d-dominu fiħan t-tini punt. Is-sur iġabs. Jiena xaqt bisna poġġa dak li għalet Sisuna Karolio pala rapporter. Jiena kont fi Vienna, fil fatu Budapest. jina ħat ħafna gost niltaqa ma l-innovaturi kollha, ma xjentisti kollha, ma li IT, ma l-staff. Ġifiri dak li jiena sorprendini, jina t-diversita ta' dawn il-kiks kollha Naħseb illi dan kien punt ta' bidu tajb ħafna għal xogħolna fir regolamentazzjoni u l-SAI. U għassir dan, jekk jogħġbok, Sinjura Banting. Fil-paġna numru 4 ta' rapport inti tgħid illi xi CEOs tal-Kiks kienu qegħdin imaqdru il-proposti li kellna fir-regolament il-ġdid tal-IT. Tista' tilabora ftit x'ma x'ma X'ma ġobhomx. Iva, aħna rridu se nagħmlu differenti fil-proposta tal-Kummissjoni. Hemm ukoll nota ta' diversifikazzjoni. E, dawn għandhom xaqsmu l-edukazzjoni u qablu li jistgħu jagħmlu iktar, aħna qablu li jridu jagħmlu edukazzjoni li marbuta fl-attività tagħhom stess u mhux bħala attività separata mix-xjenza u innovazzjoni. Din kienet waħda mill-affarijiet ewlenin. It-tieni punt kienet fuq is-sostenibilità tal-kiks li bdew mill-bidu il-climate kick, il-Aino Energy u d-dik digitali u rridu nkunu nafu ser ikun il-phasing out kif għat taħdem minnaħat tal-Kummissjoni. kienu kol imħasbin fuq il-budget, id-distribuzzjoni il budget id distribuzzjoni Il-budget kellu jibdi żgħir u jridu jizit bi żmien. Da dejjem kien hekk fi programmi għafas. Għalli IT li mhijiex xirqa. Ikun xirqa li konna kurva ta' distribuzzjoni biex nżidu l-budget. Marisa, hemm xi derogi illi jeżistu fl-ewwel regolament illi huwa jeżisti jistgħu mhuwiex preżenti fil-proposta tal-Kummissjoni e, u dan irridu naraw fil-regolament u jina ċerta illi hemm xi ħaġa jista' jindirizza dan. Grazzi. Grazzi tassew. Għanna numri 10 u 11 fuq iskampju ta' femit fuq il-pakketta li IT. Għanna zewġ rapporters. Naddu jissa għal Żewġ reporters għal żewġ minuti. Nadumba ta' shadows, żewġ minuti. Għal dawk illi huma responsabili għal għal-jom naddu għal namlu għu namlu sija u 25 minuti, u 10 minuti flok sija u 25 minuta biex nżommu mal-pasta l-agenda. Signora Mattias, il-rapporter għal-Istitut tal-Innovazzjoni u Teknoloġija Recast. Grazzi tassew, Chair. Grazzi wkoll il-Marija Kreska Bajo għal prezentazzjoni ta' Budapest fi Vienna. Jiena ma stajx inkun prezenti. Imma ħadimna sfiq fuq dawn il-punti flimkien. Aħna ridna namlu mnejdu mod ċar aħna U koll nħossu li dan ukoll mod kif ix-xogħol tagħna jagħmel sens Pal eżempju peress li dinna l-intervent tagħna. Ma sax nitkellem fuq kull ma pertinenti ta' regolament għax regolament huwa wisa fal biddu tiegħu allura ħan nifoka biss fuq xi punti l-enin, biex imbagħad nisma' ftit minnaħat tal-kollegi x'għandkom xi tgħidu. jista' jkun ikollhom kontributi li għunet għana ċertu tħassib fuq ir wol tal-parlament innifsu. Minħabba il-proċedura recast. Dan kollu konsegwenzi mhux biss minħabba it-tfassil tal-proposta innifisa għall-Aġenda Strategika fuq l-Innovazzjoni u l-IT, iżda għandu l-implikazzjonijiet ukoll iktar il-qoddim meta jqis il-kalendarju, il perjodu ta' żmien li huwa mbassar għal-rika, din hija xi ħaġa li aħna ħajkonna naħdmu fuq. Minħabba li l-unika mod ta' kif nistgħu insibu involviment huwa li naħdmu fuq aspett tal-żmien tar-rikast. E, għax il-programm qal li għandet tkun programm tal-Unjoni u mhux taqa' taħt il-Horizon Europe. Dan ifisser illi dan għandu iktar kontroll fuq il-programm u wara seba' snin irridu naċċertaw illi rridu nkunu voluti. I dan parti jekk trasparenza u il- eh, Irridu naċċertaw li jkun hemm trasparenza. F'ħafna okkażjonijiet l-ewwel darba li aħna ddiskutejnija di kif smajna hawnhekk illum aħna fukajna fuq eh, li ITs u l-keks. Wis forsi f'xi drabi u ħassejna li ikun wis biex il-keks jifukaw fuq iktar trasparenza, irridu naraw illi jkun hemm valur miżjud illi ikun applikat għal entitajt eh, entitaj jiet li huma diġà eh, stabiliti. Ovvjament aħna rridu naraw illi li IT ikun diċentralizzat u li kopri entitajiet oħrajn ukoll għal daqstant aħna rridu kriterji tar-regolament għal allokazzjoni tal-kiks tal-hugs hubs u anke kompetizzjonijiet. Aħna rridu naraw li dawn il-kompetizzjonijiet ikunu miftuħin u trasparenti u rridu nqisu wkoll il-kriterji eċċellenti imma mhux biss ta' eċċellenza imma koll affarijiet oħrajn għax imdaqqiet nifokaw iż fuq dawn il-kriterji u mhux oħrajn. Naħseb li l-IT huwa tajjeb wisq eh, biex aħna nimtaw ruħna l-dak li rajna fil-pass fl-moddi. Hemm attivitajiet rew illi illi IT ma laħaqx il-potenzjal sħiħ tiegħu. Aħna narridu naraw illi ikun hemm u segwitu wkoll tal dawn il-kiks. U forsi jkun neċessarju illi konna periodu ta' żmien illi jkun aħjar għal modifika għax seba' snin naqra żejjed u Issa fl-aħħar, punt importanti illi naf illi ma tantx għandi ħafna ħin. Ikeġobkom ħudu paċenzja bija kemm nispiċċa dan il-punt. Jiena naħseb illi li IT għandha tkun tista' tagħmel tajjeb għal kriterji ġodda u sfidi ġodda biex dan iseħħ Eh, hemm iktar riżorsi għad dispożizzjoni u barra minn hekk eh, problema li saret li għamet hawnhekk għandna bżonn tweġiba. Kien hemm loophole ma lakuna bħalissa fir-regolament. Istaff tal-EIT jistgħu ehm, jagħmlu dawn il-kontratti ġalla darba fl-2020 għax dawn ma jintemmewx Ġista jkollna rikas pal regolament imma dan ma jkollokx istaff fil-post. Aħna irridu namlu nam niċċertaw ruħna li l-akkuna tinala. Nkella nispeċaw bħafna impjegati kwalifikati imma ħajkunu telqunna. Dak kollox minna ħatiex m'għandix aktar ħin imma hemm punti oħrajn irru aktar rilevanti li nkun nista' nafas fuqhom. Kontenta biex nisma' kol għandhom xejdu l-kollegi tiegħi. Yeah. I go now to Madame Maria Carvalho. Grazie, sta nisimma mranti Signora Carvalho. Illi è responsabli għal-agenda ta' innovazzjoni strategika tal-Istitut Ewropew ta' Innovazzjoni e Teknoloġija u anki tal-boosting tal-talent u tal-kapacità tal-innovazzjoni tal-Europa. signora Carvajo, grazie ħan nitkellem fuq ħames punti. Naturalment għandi iktar imma dawn huma l-ħames punti li nikkonsidra l-iktar importanti u anki semmejtom anki fir fil-bidu tar-rapport ta' Budapest. Il-bilanċ aħjar fil-triangolu tal-arfin, speċjalment iż-żaza fuq l-edukazzjoni u l-xjenza Li IT kienet fil-passat konċentrata fuq l-intraprendor intraprenditorialità u l-innovazzjoni. Imma għandha tikkonċentra aktar fuq it-triangolu tal-edukazzjoni u xjenza. Iridu ninforzaw l-attivitajiet ta' edukazzjoni. Imma dawk illi huma diġà inklużi fil-kiks. Per eżempju l-istudji postgraduate fuq l-ambjent jew fuq l-ambjent kulturali jew intraprenditoriali. U dan huwa wieħed mill-punti li aħna nixtiequ nipproponu bħala bidliet fil-proposta fil oriġinali tal-Kummissjoni. It-tieni punt bil ma' Senjora Mattias, aħna naħsbu illi l-ewwel sejħiet li jagħmlu fl-IT huma trasparenti, però meta jiżdiedu ċentri ta' lokazzjoni u msieħba ġodda mhux kollha jiftħu talbiet b'mod trasparenti is-sejħiet b'mod trasparenti. U nishtiqu niproponu illi dawn ikunu regola b'mod trasparenti u fuq il-bilanċ geografiku għandi differenza eh, minn dak li għalet Marisa, l-kollega. Eh, eh, eccellenza għandha tkun kriteri Però għanna għandu jkonna anki bilanċ ġeografiku anki fil-kriterju tal eċellenza Għanna nilħu il-postiet eh, zar ta' eċellenza fl-Europa kollha. Il-rizultat ħari se jkun l-istess. Aħna nixtiequ li jkun hemm distribuzzjoni iktar bilanċata ġeografika. E, imma l-inċellenza għandha tibqa' kriterju iktar importanti, mhux biss fil fil-pajizi, manki fil-reġuni. Għax għanna eh, għax id-distribuzzjoni tal-ID hija konċentrata ħafna f'ċerti raġuni. Il-punt ieħor huwa s-sinerġiji. Irridu niċċaraw ir-rwol u l-finanzi tal-fondi reġjonali tal-EITs. U għandu jkollna wkoll mod sabiħ biex li IT tikkoopera kullimkien mal-Horizon Europe. Ma dana ma kemm ma li IT u kif kol ma li IC uridu nizguraw illi kollaboraw iktar. L-raba punt huwa s-sostenibilità finanzjarja. Hemm ir-regola illi wara 15 sena għandhom jgħixu għahedhom bil-fondi tagħhom. Però hija ħasra illi ma narawx phasing out. U ma nistawx nifinanzjaw attivitajiet li huma aktar il-bot mis-suq għal daqstant ma nifmux kienet l-arfin u l-esperjenza li ġiet maħluqa. Nixtiequ nistudjaw iktar is-sostenibilità finanzjarja tal-kiks. U l-aħħar pont imbagħad fuq iż-żewġ kiks ġodda hemm proposta tal-Kummissjoni u aħna napoġaw u naqblu u hemm studju tal-Kummissjoni illi t-identifika ħafna punti fuq da u għed minn dawn u fil-impatt ta' evalwazzjoni li huwa argument importanti ħafna u nixtiequ eh, eh, impoġġuh f'konsiderazzjoni għal kollegi u shadows eh, u importanti għall-Europa u għal kulħadd illi miex indirizzata. Il-kwistjoni tal-ilma, l-iskarsità, l-kwalità tal-ilma, il-kwistjonijiet tal-xmajjar, tal-lagi, tal-oċeani, dan huwa argument importanti ħafna għal kik wieħed għana diġa kiks fuq l-ikel fuq l-enerġija ma nix kik pero fuq l-ilma. U din hija proposta li nixtieq Eh, namel lil kollegi Grazzi ħafna, grazie Signora Carvajo. U issa nagħti il-mikrofonu li shadows ar rapport tal-Signora Mattias għal IPP għanna lil Andrius Kubilius. Grazzi ħafna. Se nipprova nitkellem fil-qosor ħafna. Ir-rapport fuq ir-regolament huwa forsi iktar faċli mill-istrateġija tal-EIT. Però naturalment il-kwistjoni hija kif narawa l-istrateġija kollha tal-EIT kemm bħala esperjenza anki fuq il-futur aħna nafu x'iġi propost fil-kummissjoni fir-regolament. Però hemm ħafna kwistjonijiet fuq dak li qalet is-sinjura Carvajo, ma nafx hekk għandix risposta fuq il-klima. Jena ġdid fil-parlament u għadni irrit qed nipprova nifhem x'tamel li IT. U u qed nara li l-iktar missjoni importanti tal-IT kienet illi illi timplementa l-kreazzjoni tal-kiks. L-iżvilupp eh, mhux ċar irridu eh, e, noħorġu xi clusters biex naraw kif l-innovazzjoni issir f'pajjiżi oħrajn, clusters reali fejn fejn lebda fejn mem xjenza, edukazzjoni u business. E, Jekk naqraw il-litteratura fuq Silicon Valley, per eżempju, naraw illi l-iktar impor eh, istituzzjoni importanti fil-Silicon Valley kienet propju fej kienet issir l-innovazzjoni, l-ikbar innovazzjoni kienet il-pub lokali. Il-persuni il jiġu fil-pub u jiskambjaw l-opinjonijiet tagħhom u ħolqu ħafna ideat interessati. Aħna qed u din in-networks tal-kik fl europa kollha u ma nistax nara fejn qed issir din il-cross fertilization. E, e, Dini għal għol mistoqsija. U t kwistjoni hija hekk l-IT hiex dedikata għal ħolqien tal-kiks, u għal daqstante kemx startups u edukazzjoni, u issa qed nisqu fil- eh, fil-periodu li l-ewwel tliet kiks se jiskadew eh, se jiskadew l-om il-lajnuna finanzjarja nifem illi se jkollhom sfida kbira biex jissopravivu biex jikunu sosteniblu mingħajr l-assistenza tal-Unjoni Ewropea. U il-mistoqsija strateġika hija. E allora l-missjoni tal it li toħloq il-kiks miex forsi mod fattibli għax il-kiks mhumiex qed jissopravivu waħedhom. U jekk nidħlu fil-literatura akademika fil-clusters, naraw illi dejjem hemm il-konklużjoni illi biex noħolqu clusters bil-forza amministrativa miex l-aħjar mod għax ma jisopravivux. Allora forsi qed naslu għal situazzjoni fej se jkollna. Eh, ikonna eh, nfittxu risposti ċari. Li għajti edha verament tipproduċi dak li suppost għanna clusters ta' innovazzjoni, e tini punt. U senala, Għallin inqas dak li rajt fċerti rapporti iktar kmini, et nara li il-kiks mumiex propju interessati għal big business il-big business mux qed sem fil-kiks. Xi dan għal darbohra? Jekk aħna nħarsu lejn l-innovazzjoni, fejn qed issir l-innovazzjoni, jew ikun hemm eh, eh, bil-clusters, jew inkella bil-big business. Aħna kellna l-Ericsson u Siemens. Meta meta wieħed jipprova jimplementa xi strateġija il-kumpaniji kbar telqu mill-Ewropa. Hawnhekk qiegħed il-problema tagħna. L-IT għandu u jisir iktar attraenti għal big business għax minajr il-big business dawn eċentri biex jappoġġaw l-innovazzjoni ma jistawx ikunu effettivi bizzejt. Grazzi. Fisem l-SND kemm għal rapport ta' Sinjora Mattias kif ukoll ta' Mar ta' Carvajo, għanna l-istess persuna, għanna Sinjora Galvez Munoz. Se nitkellem bl-Ispanjol. Grazzi ħafna l-is Kusur Carvajo u Mattias tal-pozizjoni tagħhom aħna naqblu mal-biċċa l-kbira ta' tħassib illi esprimaw huma u biex intejbu s-sitwazzjoni L-ewwel qabel kollox nixtiequ li jkun hemm bilanċ aħjar f'dan it-triangolu ta' għarfien kif qalt is-Sinjura Carvalho fl-edukazzjoni u x-xjenza u nsaħħu l-arfin tagħna tax-xjenza kif ukoll se ngħidu hekk bilanċ aħjar għax sinċerament qed ehm, naraw nuqqas ta' bilanċ Naqbel ma' Sinjura Carvajo ma' Sinjura Mattias illi l-eċċellenza il-kriterju ewlieni illi għanna bżon jigwidana imma huwa minnu kol illi għanna bżon nattivaw mekanizmi illi jippermettu inizjattiva proposti misjudin li jkunu iktar inklusivi u nikkonsidraw id-differenzi reġjonali. Dan ngħidu dejjem għax għandna bżonn illi naraw ukoll fuq il-livell reġjonali għax hemm diskrepanzi kbar. Hemm stati membri illi forsi għandhom bżonn ta' iktar attenzjoni jew reġuni ta' attenzjoni partikolari f'xi pajjiż. U għalhekk ċerti pajjiżi hemm reġuni kbar ħafna rata ta' popolazzjoni għolja wkoll u m'għandhomx l-attività tal-iskik su għal daqstant għandna bżonn nikkonsidraw dan il-fatt. Mela, ekwilibrju kif għadna qabel anki fuq dik li hija ugwaljanza bejn il-ġeneri li hija nieqsa. U għalhekk huwa veru li l-istitut ukoll qed jipprova joħroġ b'inizjattivi biex ikun jista' jsowi dan in-nuqqas ta' bilanċ fil-ġeneri imma hemm bżonn ta' iktar sforz għandna bżonn nagħmlu iktar. Issa mura l-punt ieħor naqbel mas-Sinjura Mattias illi għandna bżonn inkunu kapaċi li nsolvu l problema tax-xogħol fl-istitut. Jekk aħna se nikbru jew se nollu l-pagi, eh, ċverek l-istitut se se ma mal-attivitajiet għandu bżonn ta' iktar membri tal-istaff. U għalek dan il-kuntest mhijiex ħaġa loġika illi eh, ikonna, nis li għana għanna bżon ta' iktar nis għanna bżon li nsibu soluzzjonijiet. Għax dawn il-persuni din fl-istitut huma eh, meħtieġa mill-Unjoni Ewropea. Mbagħad hemm il-kwistjoni ta' sostenibilità finanzjarja bel dubju ta' xejn dan huwa punt importanti fejn għandna bżonn naħdmu iktar fuq għax mhux il-riskiks kollha huma ugwali. Mhux kollha qegħdin fl-istess sitwazzjoni xi wħud bdew minn tal-ewwel, xi wħud forsi eh, esperimentaw iktar bil-ewwel kif mhux it-tieni waħda u mhumiex kollha fl-istess setturi jew għandhom l-istess ħiliet illi jattiraw investiment permezz tal-istess mezzi u għal daqstant din diversità fil-skik stess għanna bżonn nikkonsidrawha. L-aħħar punt nixtieq nagħmel referenza għal skicks ġodda Aħna kena riforma għal għal Kommissjoni Ewropea fejn kien hemm din sensila ta' suġġetti miġburin li jistgħu jkunu żviluppati iktar. Anki pereżempju għal dik li għall kultura l-kreattività. Naf żgur li l-ilma, l-oċeani, huma interessanti wkoll għax nistgħu norbtuhom minn waħda mill-missjonijiet illi qegħdin naraw fl-orizzont Ewropa, imma wkoll forsi dawn huma affarijiet li huma inqas żviluppati. Qed ikun hemm inizjattivi kbar fisem l-Ewropa, ma forsi hemm reġuni illi forsi mhumiex dawk innovattivi tradizzjonali, ma nitkellmu wkoll mill-lat soċjali U għalhekk għandna bżonn forsi nispeċifikaw ftit iktar fuq l-inklużjoni, l-immigrazzjoni għax dawn huma realitajiet prabta mal-innovazzjoni soċjali. Dan jista' jkun qasam importanti ħafna. Dawn huma l-punti ewlenin u nixtieq naqbel mal-kollegi tiegħi illi l-istitut li beda naqra iżolat bl-istrateġija ġenerali tal-innovazzjoni u issa qed jaħdem bis-serjetà biex jifittex dawn is-sinerġiji għax għandna strument importanti ħafna u għandna bżonn illi nisfruttaw nużawh mill-aħjar nistaw. Grazzi. For uh, the Renew, we have uh, Mr. Ijabs, which is also speaking for uh, Madame Solis Perez. Yes. Għal um, Al Renew, signora Solis Perez.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 ġiet maħluqa b'ħafna autonomija jekk aħna rridu nimxu l-qudiem hawnhekk u jekk il-għad prinċipali tal-IT u eh, biex toħloq ambjent ta' innovazzjoni Ewropew illi ikunem miktar ftuħ tal-kiks għal imsiħba ġoġġa huwa kruċjali u dan hawn japplika wkoll għal kredibilità tal-IT u tal-kiks fl-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea għax anki hawnhekk il-Parlament Ewropew meta aħna ners u lejn xi kollegi fuq l-IT hemm anki xi li għadhom ma jafux xinuma anki jek il-proġett ilu għaddej 11 sena. U dan għax fisser, ifisser il-vizibilità hija kwistjoni, id nistaw nsolvuha billi non nifissaw eh, eh, Innovation Hubs tal-IIT fl-Istati membri, illi kienet idea li ġiet konsidrati anki mill-Kommissjoni. Tini kwestjoni. Ija anki t-tixrit ġeografiku jiena naqbel il-kwestjoni miex biss illi konna uh, uh, ambjent ta' innovazzjoni Ewropew, manki domestiku fl-Istati membri u fuq da il iskema ta' innovazzjoni reġjonali għandha tiġi appoġġata fil-futur kienet volontarja sissa, emessa s-sessir obbligatorja l-10% skont il-proposta tal-Kommissjoni hija eh, dedikata għal IRS fl-opinjoni tiegħek tista' tkun anki iktar minn minn hekk mhux l-10% biss ta' finanzjamenti. U tielet kwistjoni <coughs> hija il-kwistjoni ta' sostenibilità finanzjarja ta' dawn il-kiks. Hemm idea l-idea illi jkunem phase out u li jkunem monitoraċ illi jista jkun anki iktar frekwenti u mux wara seba snin per eżempju. E, l idea tajba ħafna li konna xi tip ta' valur miżjut Ewropew mill-fat illi il-kik jibqa għaddej anki dop wara l-15 il-, -il E, il-sena u għandu jkunem memorandum ta' kooperazzjoni, però l-kwistjoni għax ifisser verament da u rridu naraw xini l-agenda ta' innovazzjoni strategika u għanna nillaboraw da' xejn iktar biex nifmu xit tfisser dawn il-memoranda eh, u xtib ta' rwol għandhom il-kiks wara l-15 sena. U bat l-aħħar punt e, ġak tal-kwistjoni tal-kiks ġodda waħda minn dawn il-kiks diġa inalqet. Aħna manna xej kontra, però eh, eh, essen u l kik fl-2025 forsi għandu jkonna proċedura iktar trasparenzi fuq kif jinħol jinħolqu kemm jekk hija fuq l-ilma jew fuq l migrazzjoni li anki din semmit trasparenza fuq il-kwistjoni tal-kiks ġodda hija kruċali fl-opinjoni tiegħi. Grazzi. <coughs> Grazzi. Fisem il-ħodor għanna l-istess ċedaw rapporter għaż żewġ files Un nati il-mikrofonu li sur Buchner. Grazie. President know, koll li l-ħidma tal-ħitti huwa essenzjali, però hemm xi deficit hawnhekk fil-istruttura Ewropea fir-riċerka. U dan huwa dak li isolvi li IT meta nitkellmu fuq l-ambjent u anki fuq il-finanzjamenti huwa assolutament essenzjali dan biex inkunu nistgħu nagħmlu innovazzjoni anki fix snin li ġejjin Però dana ifisser li li għajti għandu jkollu budget tiegħu eh, xira. Eh, kien hemm min semma illi din hija situazzjoni li nridu nsolvuha. Kif diġà entqal jiena għandi problema bil-sħubiet istituzjonalizzati ta' Horizon Europe u nibżaw li dan huwa l-mudell jiena minix konvint illi fil-fat dina tikkorrispondi għal eh, ċirkostanzi speċjali tal-kik. 40% tal estati membri suppost għandhom jiġu involuti f'dawn is-ħubijiet. F'ċerti zoni eh, dan jagħmel sensi, ma mhux kullimkien. Jiena kont eh, leader fil-kooperazzjoni Ewropea fil-qasam ta' riċerka u dan it-tip ta' limitazzjoni jistgħu joħolqu problemi. Umbat kien hemm ħaġa li ġiet isemmija li hija importanti, ċoe il-kriterji ta' selezzjoni għal kiks ġodda għandhom ikunu trasparenti u ċari kif qalu anki kellima oħrajn. Jiena nħoss illi hemm ħafna problemi li għad ridu jiġu solvuti. U naturalment hemm bżonn ukoll illi kun hemm selezzjoni ġusta. Imma selezzjoni għandha jsir b'mod illi tkun l-iktar trasparenti possibbli u la darba essir eh, selezzjoni un bat il-kiks ma jistawx ikunu gruppi maluqin fihom infusom. Għandu jkollhom il-possibilità jirċevu msiħba ġodda, jinkludu msiħba ġodda, dan huwa importanti għall-SMEs illi forsi mandomx l-informazzjoni kollha fuq il-sitwazzjoni mill-bidunet u jkunu edin forsi joħol u kumpaniji ġodda għandu jkollhom eh, anki l-opportunità li jitħlu iktar tard. Il-ċentru eh, ċentri ta' eccellenza ġodda fil reġuni u importanti wkoll. U kif għalli kellim li ta' qabli, eh, l-eccellenza hija eh, kriterju importanti ħafna. Hemm ċerti reġuni u ċerti suġġetti u hemm ċerti reġuni li għandhom prerekwiziti oħrajn li, li jkunu jistgħu jitrattaw ċerti suġġetti aħjar minn oħrajn u dan irridu żommu f'moħħna irdu naraw il-mappa tal-Europa rridu nodu attenti Umbat hemm il-kriterju tal-40% importanti anki huwa. Aħna nħossu li huwa diffiċli ħafna li nħu l-għanijiet hawnhekk u mod partikolari il-miri tal-klima. Daw għandhom ikunu parti tal-missjoni u tal-għanijiet tal-IIT għandhom ikunu u koll inklużi fl-istrateġija tal-agenda ta' innovazzjoni. Is-sostenibilità għandha tkun inkluża fil-business plan iktar milli e għallum. Dawn huma l-iktar kommenti importanti għalija. Grazzi. Grazzi ħafna. Grazzi tal-kommenti. Issa fisseb il-grupp ID għanna zewċ shadows. Allora, zewċ minuti kull wieħed maximum. Eh, l-ewwel nisimgħu minn sur Andrea Karoppo. Grazzi. Jiena ma tkellimx qabel biex inqassar biex ma naħliġ żmien, però xtaqt nirringrazzja l sinjura Karvajo fuq kif eh, mexit il-missjoni li għamlet fi Vienna. Dawk kienu jumej ma kienniex moment ta' nifs. Eh, konna l-ħin kollu għaddejjien konċentrati fuq il-xol u kienet missjoni eccellenti u grazzi anki għal eh, ħidma tal-komitat kollu. Mela, fuq il-temi li qed niddiskutu issa, jina naħseb li hawnhekk għandna analiżi dajfa minnaħa tal-istitut. Fis-sens illi il-follow-ups tal-AIT huma aħjar minn dawk illi ħerġin mill-Kummissjoni. Irridu għal daqstant nanalizzaw iktar ir-riżultati illi kienem, kif qal il-kollega Buchner, isu dan huwa klab malu, ċirkolu malu, u ma jħallix, ma jpermettix li kunem ftuħ għal imsiħba oħra. Hemm ħafna xisir fuq il-trasparenza. U mat puntiħor u għal-vizibilità. Jiena ma nafx kemm huwa importanti da, imma jekk aħna qed nitkellmu fuq istitut ta' teknoloġija u innovazzjoni, eh, eh, Isu nana et jagħti idea fissa u mhux idea dinamika. Anħos illi nistaw anki imbidlu l-isem għax kien hemm anki ħafna kollegi illi jgħidu ekku koll. Infatti, weħed mill-kollegi għal li ħafna mill-kollegi tana li għedin li ilhom hawn snin anki ma jafux x'inhu ma dawn li għajtiz. Allura irridu nimmaġinaw ħaġa illi tiġi perċepita aħjar bisem ieħor forsi. U anki kif qal eh, id-direttur ġenerali, il-Horizon eh, Europe lej sejra lejn orizzontalità u qed tabbandona l-idea ta' cluster waqt li fl-IT aħna qegħdin propju nikkonċentraw fuq il-cluster. Eh, anki fuq l-industrija kreativa edin dejjem ninsistu fuq settur speċifiku. U dan huwa il-bot minn l-anijiet u e- e- il-rotot illi edha segwi il-horizon. Grazzi, ħafna. Issa, hemm e- tieni rapporter minn Idilia, Elena Rizzi. Grazzi, President. grazie anki tal-ispiegazzjoni u tal-prezentazzjoni fuq il-tħaddim u il-ħidma tal-Istitut Ewropew ta' eh, Innovazzjoni u Teknoloġija. Aħna nixtieq ngħid li aħna dejjem favur l-innovazzjoni u riċerka jekk dawn waslu għal benefiċċji fl-ekonomija. Però id-data li rċevejna mill-European Parliamentary Research Service fu l-evaluazzjoni tampat tal-agenda ta' eh, strategika tajt illi 70% tal-kontribuzzjoni finanzjarja hija e konċentrata f'ħames pajjiżi kif għadna Olanda, Germania, Franza, eh, Svezja u Renju Unit. U dan jfisser li memx bizzejiet integrazzjoni u promozzjoni tal-kiks fir-reġuni fl-Ewropa kollha li qed tillimita fil-fatt it-tixrid. Fil-proposta hemm intenzjoni illi dan din l-iskema tiġi inforzata, però ma għalux kif skont li ma parametri. Allora kif et xini l-intenzjoni biex noħol u rizorsi akbar bejn l-istati barra minnek mill-evaluazzjoni ta' impatt illi batet fl-ewwel ta' għawissu l-Kommissjoni qed jgħidu li 77% eh, tal- tal-imsiħba jgħidu illi l-organizzazzjonijiet ta' business u ta' riċerka mhumiex integrati mal-ekosistemi lokali. Allora l-mistoqsija hija kif għandkom intenzjoni intkom taffaċċaw dawn in-nuqqas ta' E, bilanċ. Il-grupp tiegħi Lega u l-ID jixtiequ jżidu trasparenza tal-kiks u anki eh, il fuq livell lokali, però fl-istess dokument hemm miktub. Footnote tal-paġna 53 xieħut minn dawn il-kiks eh, il-mentaw illi hemm xi imsieħba li m'għandhomx influenza u qegħdin huma e, e, li huma influenti li jaqsmu il-fondi bejnietom. U dan għajdin ħaġa diffiċli nirsolvuha. Allora il-Kommissjoni kif tixtieq tigarantixi trasparenza u ta' faċa dawn il-problemi fi distribuzzjoni tal-fondi. Dejjem bl-analizi tal-prevalenza u distribuzzjoni territoriali. Xam sar biex insolvu dawn l-elementi u jekk kienx hemm kontrolli fl-iskeda finanzjarja u leġislativa fuq l-appoċ għal kiks l-IT jixtieq jimplementa l-attività ta' eh, taħriġ biex ikun jista il talenti eh, fil-ġenerazzjoni ġdida. Lega ta' poġġa dan u tixtieq anki s-saħħa relazzjonijiet bejn l-Università u r-riċerka u l-SMEs illi spiss huma esklużi minn din attività għax m'għandhomx eh, biżejjed taħriġ u hemm wisq burokrazija. Jekk irridu aħna eh, insaħħu il-brand EIT fuq livell ta' masters u dottorat, kif dina jishtiq u jipromovuha meta wieħed is illi f'ħafna ħafna drabi dan l-istitut huwa mhuwiex magħruf u nix naslu għal situazzjoni illi fija l-universitajiet gbar biss ikun jistaw jibbenefikaw, Ma anki universitajiet Zar ikun jistaw jaċċedu għal dawn il-programmi. E, Sakemm però huma jgħatu iktar eh, iktar viċinanza għal territorju iktar possibilità ta' tiġrid tal-brand. Grazie. Fu l-ICR, Għanna l-istess eh, rapporter għaż-żewġ files li huwa sur Rob Rose. U eh, muxa u minn floku għaw sur Rock. Grazzi. Sfortunatament is-sur Rif fu fuq missjoni f'Washington u għalli li dini ħaġa importanti ħafna u bat din dini nota sitt punti. Irridu naqsu l-pis amministrativ, memxej xej iktar demotivanti illi meta jkun hemm wismu burokrazzjoni. Għal kiks eh, dan huwa iktar problemi. Irridu nitolbu il-Kommissjoni eh, għaliex dan qed jiġri. Li IT għandha tifoka fuq il-ħolqien ta' triangolu tal-arfien. Ma nafux jekk eh, dawn l-aspetti u mhix qed jiġu maħluqa. Fuq il-bilanċ ġeografiku nixtieq ngħid li huwa importanti illi li IT tibqa' mmexxija mill-eċellenza fuq il-sinerġiji ma' Horizon Europe jiena naqbel illi irridu nsalvaw l-sinerġiji, però rridu anki nevitaw l-overlap, speċjalment mal-Kunsill u u nitolbu nistaqsu l-Kommissjoni kif se jiprevenuħda. Fuq is-sostenibilità finanzjarja aħna naqblu illi għanna nejnu l-ewwel kiks li għadhom mhumiex sostenibbli, però dan għandu jkun perjodu ta' transizjoni. Din il-finanzjamenti għandha tkun kondizjonali għax ma nistawx aħna nappoġġaw il-kiks li ma Issu Rus iħares u din jaħdem mal-rapporters uh, uh, mal eh, eh, u ma' shadows l-oħrajn. Grazie. Grazie ħafna. Għattini file shadow rapporter għal-gwe t titkellem issa? Ija mela għale Nista' nagħmel li zoċa farijiet kif trid. Mela għandna tlet tal-bit għal-kelma. Nibda Bissur sur Grazzi. Kollegi, nixtieq infakkar illi għandna bżonn nitlu iktar f'dettall. Jekk naraw l-istatistika għal dak li huwa bilanċ ġeografiku, tista' tiġġudika li hemm biss ħames pajjiżi wieħed jara distribuzzjoni tal-ħabs istampa pjuttost differenti u l-idea illi nistipulaw l-IT e u l-agenda f'żoni eh, iktar svantaġġati l-istrument tal-ħab huwa mill-iktar interessanti għax l-idea ta' firxa ma jkunx hemm reġuni żvantaġġati fejn ikollok istampa ġenerali sħiħa ta' dak li nixtiequ bħala parteċipazzjoni, l-industrija, sistema edukattiva mtejba, istituti tekniċi universitajiet li parteċipaw ta' spiss da huwa rappreżentat mill-kiks. Imma ħaġa interessanti għal firxa tagħha għandna bżonn naraw iktar mill-viċin il-ħabs. Mistaw jkunu kruċali imma jekk niffokaw biss fuq diskussjoni statistika naħseb nkunu qed niżvijaw. Fuq l-aġenda iva il-parteċipanti, l-istudenti li ġu mill-istituti tekniċi u għanna problema bin-nisa per eżempju bil-xenza naturali jew fl-imprenditorija. Ġifir Iva għanna bżon nusaw l-istrument biex nistipulaw ma bżon nkunu konxi tal-fat illi il-kik musse se jbiddel id-demografija tal-istudenti ġej mill-universitajiet Għanna bżon nkunu konxi ta' dan il-fatt, ikunu nafu fejn is-soluzzjoni, fejn il-problema. U għal dik li għal partecipazzjoni tal-industra kunu onesti kienet deċiżjoni politika fil-bidu biex per eżempju nettifikaw l-innovazzjoni, fl enerġija għax dak li xtaqna nkunu nafu li kien hemm nuqqas imprenditorija jekk wieħed jagħmel suġġetti tal klima jew tibdil fil-klima, il-problema kienet illi ma kienx hemm swieq mill-lat tal-imprenditorija illi daħlu għaliha. U għalhekk jekk naraw kik tal-klima x'imdaqqiet kritika imma bżonn nammettu illi fil-bidunet ħlaqna kreatura fejn fokajna fuq bosta affarijiet u konna mbedin mill-idea oriġinali illi jrid ikun hemm triangolu tal-bidliet tas suġġetti fl-università biex ikun hemm iktar effettività u interess fl-innovazzjoni u l-ħiliet tal-imprenditorija u nixtiequ nlaħmu din il-komunità tal-startups, x'aħna konna parteċipazzjoni tal-industrija għal dawk li huma skemi ta' innovazzjoni. U għalhekk naħseb illi l-aħjar gwida għax xi ħaġa kruċjali kien ir-rapport tal-Qorti tal-Awdituri kien hemm ħafna verifiki min-naħa tal-Kummissjoni qed jiffokaw fuq il-mistoqsija il-flus qed jinfeqa kif suppost skont definizzjoni skont il-parametri dak li huwa suċċess imma d-definizzjoni hija tajba ma naħseb il-qorti ta' dituri u fid-direzzjoni tajba li għall-ewwel derba kien hemm verifika perspettiva ta' impatt u dan huwa strument li jkun jista' jigwida l-Parlament u jekk tippermettili ma nistawx madbu wis eh, piżiet fuq dan l-istrument. L-argument li m'hemmx effett Ewropew da suppos kellu jkun l-MIT Ewropew ma tnaqqasna l-ambizzjoni u għadna l u se jkollna l-MIT Ewropew imma forsi jkollna jajti u nibdew bċerti kiks Ma nistawx nistennew minn baċit tal-3 biljuni li wieħed ibiddel is-sistema tal-edukazzjoni tal-livell oli fl-Ewropa lejn l-imprenditorija u l-innovazzjoni jekk eh, prattikament għandek biss ħames kiks fl-Ewropa. Dan huwa puntat luq. Imma naħseb li dokumenti li gwidana li huwa interessanti eh, u neutrali kien dak tal-qorti tal awditur li sta forsi jigwidana għax miex kwestjoni biss tal l-kontjar tal-pilloli u tas sijat imma jtija id-deja eh, ta' perċezzjoni imbuttata mill-impatt u l-futur tal-IT. Grazzi. Samaj Taylor, uh, finally, Madam Litaw Markesh. Muntu obrigada, Signor. Grazie ħafna, Sur President. Is-Sinjura Marquez. Nixtieq identifika żewġ tliet punti li huma importanti l-ewwel net. L-IT u l-kiks ġew maħluqin biex isolvu problema. Il-problema ta' trasposizzjoni tar riżultati ta' riċerka lejn implementazzjoni di għal problema li kellha l-Ewropa, l-Unjoni Ewropea għandha problema li titlob soluzzjoni. Jina forsi ħad żball imma ma nafx ħafna pajjiżi madwar id-dinja fejn kien hemm soluzzjoni għal problema mingħajr għajnuna pubblika. Ovvjament, l-għajnuna pubblika ma tistax tkompli għal dejjem ta' dejjem, imma imbottatura importanti fil-bidu tal-proċess. Dan huwa l-puntat l tagħna meta nitkellmu mbagħad fuq is-sostenibilità tal-keks ta' ma jfissirx illi bil-valur miżjut attwali tal-keks ta ma jfissirx kont qed ngħid illi ir-riżultati diġà nistgħu narawhom u nixtieq naqsam din l-esperjenza meta mmorna l-keks ta' kena l-possibilità illi jaraw li naraw fejn qiegħda l-valur miżjud nistaw inkejluh, jista' jiġi maqsum. U ma nistax naqbel, ma nistawx najdu o oh, reġuni zvantagġati, nitkellmu fuq distribuzzjoni ġeografika, għax naf li dawn ir-reġuni hemm eċċellenza, hemm riċerkaturi eċċellenti, hemm kumpaniji li xtiequ jipparteċipaw u dan rajnieh fuq oħra meta tkellimna fuq fondi tal-komunità. Ovvjament, dawn il-komunitajiet huma affokati fuq ċerti reġuni. Imma għandna bżonn naraw il-kawżi raġunijiet l ruq tal-kwistjoni u nipprovaw insolvu problema hekk. Grazzi ħafna għet istaqsel kelma, sira puntini Iva, għet nitkellem bħala rapporter tal-opinjoni tal-Kumitat Kult mill perspettiva tal-edukazzjoni imma ovvjament għandi din eh, dan l-interess fit-teknoloġija u x-xjenza għandna l-ambizzjoni ta' jitrew ukoll f'moħħi mela għandha xi ftit punti l-ewwel net fuq il-livell ta' ambizzjoni kif miktub fil-leġislazzjoni u s-sibt leġislazzjoni ta' tħassib kbir ma tal-ewwel qrajta għax ma tantx għandha ambizzjoni u bilkemm semmi it-teknoloġija u l-innovazzjoni, ma wara li tkellimt mal-Kommissjoni ma' direttur tal-IT, issa żgurata il l-kwalità tal-ħidma għaddejja f'bosta oqsma hija waħda tajba u dak li nixtieq nara li ferm iktar minn dawn l-elementi fil-leġislazzjoni hekk se nagħmlu mingħajr invenzjoni m'hemm xejn wieħed jinnova u għalhekk qed nara l-edukazzjoni teknika hija kruċjali għas-segwitu għall-IT għandna bżonn niftakru dan huwa Istitut ta' Teknoloġija u Innovazzjoni. Maħniex qed nibjaw biss ideati imma prodotti, prodotti li jistgħu jiġu użati fil-ħajja ta' kuljum. Meta nitkellmu fuq il-firxa u t-twissieħ li huwa kruċjali, għanna bżon li l-IT servi l-istati membri kollha jew kemm jista' jkun pajjiż ma bżonn nirrikonoxxu bżonn ta' edukazzjoni tal livell oli, ambizzjoni u standards olin huma kollha validi u b'dan kollu f'moħħna għandna bżonn nagħmlu front loading tal-edukazzjoni fil-membri tal-IRS fejn għandna perċentwali tal-budget fl-IRS. Għandna bżonn inħeġġu edukazzjoni teknika u edukazzjoni tal imprenditorija fl-istati tal-IRS u n-nies intelligenti fir-Rumanija pal-muma fil-Ġermanja u fir-Renju Unit imma kellhomx eh, snin sħaħ tal-sistema ta' edukazzjoni u daranna bżon bżonn nipprovdu u nħeġġu. F'dan il-kontest se nitkellem fuq il-finanzjament u l-modell ta' finanzjament il-ġdid huwa uh, Eh, jidher tajjeb, forsi modelli ta' qabel ma kinux aġġornati biżejt ma saqsi lil kulħadd qatt ma għandna ninsew li almenu 30% tar-responsabilità tal-IT u kull kik hija l-edukazzjoni, l-edukazzjoni qatt manna bżonn narawha bħala attività li tħalli liħ. U għalhekk nixtiequ lil kik li jkun eh, auto suffiċenti imma dan intrapat mal ħriġa tar riċerka għax ir-riċerka mhux dejjem tiġġenera l-flus u għalhekk għandna bżonn inkunu kawti fit-talba tagħna biex ikun hemm indipendenza u liħ. Issa fuq il-kwistjoni ta' ftuħ iva ma rridux inkunu ħanut magħluq u dan huwa marbut mod dirett ma' viżibilità u l-fatt li qabel ma wasalt il-Parlament qatt ma kont smajt mill-IT kont eh, ħdimt bħala ġurnalista tax xjenza għal iktar minn 30 sena fil Unit u qatt ma rajt riċerka minn naħa tagħna. Din skantatni, skantatni mod differenti issa x'naf il-kwalità tar-riċerka imma r-riklamar u l-visibilità tas-sewar u każa bżon bżonn naraw il-budget line għal dan għal pubbliku mod ġenerali li se jgħin għall-imbotatura ħdejn il-ftuħ għax nismu se applikaw għal fondi minn organizzazzjoni li qatt ma semaw biha idu jafu li teżisti qabel ma jipparteċipaw fl-iskemi tagħna. U fil-Parlament jekk li IT jixtieq ikollu l-appoġġ tagħna allura għandhom bżonn jiġu għal xi smieħ u għalhekk itre titlob smigħ menu minn kull kek u riċerkaturi kull sena u din hija konsiderazzjoni tal-membri ta' litre u mbagħad niġu għal proposta tal-Kumitat Kult jew għal CCI Kik u minn se ngħid ħafna hawnhekk imma m'għadux ninsew l huwa istitut tekniku ta' innovazzjoni, m'għadux l lanqas illi il-biċkar bila ta' dħul għall industrija ta' kreatività tiġi attwalment mill-films, mill-videogames u mill-servizzi ta' streaming u kollha kemm huma jitolbu innovazzjoni teknika u bżonn naħdmu hekk fl-Unjoni Ewropea. Ir-Renju Unit għandha faċilitajiet ta' eh, filmat ta' Harry Potter b'xeped u koll fir-Rumanija nistgħu ikollna li-xle għandna bżonn nespandu wkoll dawn il-lob tal-video memx il-komitat però tiegħu fl-Ewropa u jena nipproponi nissuġġerixxi dan nista jkun l-istess għal bqija tal-Ewropa. U għalhekk jekk għandkom xi mistoqsijiet fuq il-kek tal-kultura ta' kreativita, għajduli jekk lejn ovvjament kuntenta ħafna il qed nisma' l veluti tagħkom u grazzi ħafna tal-involviment tagħkom. Grazzi lilek jekk m'hemmx iktar tal-bit mill-kollegi membri tal-Parlament mela anzi I just want to take up what, what what colleagues had been saying in terms of how to spread. Jridu naraw kna qed il-kollegi meta jiġu biex jifirxu l ħbar hija huwa tortana jekk aħna għamlu sejħa Smart City budget 4 biljun euro mhix obbligatorju li jekk inti tapplika għal sejħa Smart City biex tintegra il-hub reġjonali jew it-kik reġjonali, fejn nemmnu illi aħna rridu nferxu l-informazzjoni. Jekk aħna mhux ta' nintegrawa sew, Papanna per eżempju ma minna fi xjenza u diplomazija l-ewwel darba ħan nispiċċaw. Faħab fi Izrael, ċentru fi Izrael, dawn ħafna iktar imprenditorjali. Għalfej rridu nħossu li aħna ħanferxu eh, l-aħbar. Jekk aħna l-fej ma nemnux illi jista' jkollna iktar iktar influenza, iktar effett tal-leva. Jekk aħna rridu illi ndaħlu li it mela kif nistgħu ma kulxu kontest tal-IT? Febda mill-programmi operativi fil-fondi strutturali manna approċ integrat biex nkunu nistgħu napplikaw il-fondi strutturali biex nintegraw il-ħabżu li IT. Nistgħu ngħidu li jekk inti tapplika l-fondi strutturali nistgħu naraw kif ħanaqdu il-fondi strutturali tal-IT. Ikka nerdu integraw il-fondi strutturali tal-IT mela l-R&D, għatma kena l-ideja li kena kriterju obbligatorju għal programmi fondi strutturali jista' jkun għal ħolqien tal-hubs u l-kiks. Allura rridu illi hawnhekk qed pruvaw nbidlu d-dinja, imma mbagħad maħniex lesti nintegrawha mod iktar integrat biex jagħtu iktar eh, fetta leva. ngħidu isma' sa żar u aħna ma nafekx, nafokx ma se ngħinuk. Fisem il-Komissjoni aħna għanna l dressu Ġenerali Viren Hoffman u għanur tana li għatawnek fosna kiex bokti satejt inna xtaħseb. Mikrofonu. Chair, Rapporters, Membri, when għennet processed, bħala l-fatti ġej telet bħala ċerta tal-komitat. Grazzi wkoll tal-li tajtuna ċans li namlu taqsira ta' dan it-titip li għanna fil-proposti. Il-proposti fuq li IT għandhom lan illi minnaħa jallinjaw il-qafas tal-IT għal-program tal-Horizon. Unbat ikun funzjonament tal-IT billi kapitalizza fuq it tisjeħtija tiegħu u jsaħħaħ il-model fejn hemm bżonn fuq ir-regolament, il-Kummissjoni proponiet illi dan eh, tamlu permezz ta' recast biex taqat fl-għat wieħed leġislattiv il-regolament oriġinali mill-2008, l-emenda li kena mill-2013 u il-proposta attwali biex inkunu nistaw jkollna iktar ċarezza tal-proposti, tal-bidlit proposti. Eh, aħna irridu naraw illi dan irid ikun hemm ċerfej jkun mandat tal kull MFF meta nafu illi skont il-EIT eh, l-aġenda trid tiġi adottata għal periodu ta' programmar. U ħajja ċerta li jkun hemm l-allinjament għal dan il-programm li għandha x'aqsam ma' innovazzjoni u li daħħal ħafna aqsma ta' innovazzjoni billi daħħal il-definizzjoni tal-e-kicks u li jitpoġġi parametri attivitajiet tal-IT. Issa, affarijiet ġodda, aħna qegħdin nibnu fuq il-provi robusti pal-mumma l-evaluazzjoni tal-IT tal-grupp tal-livell l-evalwazzjoni tal-IT, tal-grupp tal-livelloli, tal-rapport tal-grupp tal-livelloli tal-2007, il-arti tal-awdituri u l evaluazzjoni ta' impatt il ikbar punti ġodda u l-enin nistaw nejdu huma dak li aħna semmejna hawnhekk, miftuħ trasparenza li IT ħajja ċerta illi il-kiks japplika trasparenza stretta mod partikolari fl-għażra ta' membri ġodda u kooperazzjoni tal-pjanijiet ta' negozju. Ir-regolament u l-SIA eh, li għawa eh, għal-injat mal skikiks e, iwa wkoll xarata hawnhekk. U dan huwa abbażi tal-rati ta' kofinanzjament li qed jinżlu biex dawn jiddiversifikaw is-sorti ta' finanzjament u jkun jisaw jilħu s-sostenibilità tagħhom. Wara dan il-perjodu, wara perjodu ġifiri ta' 15-il sena, wara li l-mobilità trid tintlaħħaq il-kiks irridu il kollha il-possibilità illi jiffirmaw memorandum ta' ftehim mal-kik. Fuq dimensjoni reġjonali, iva, in-niskema ta' innovazzjoni titkun ta' bil-fors bħala parti mis-strateġija tal-kik u il-Kommissjoni qed tipproponi li talloka 35% għal riskju għal dak li huwa l-edukazzjoni ola, li tkompli fuq horizon Europe, l-SIA jipproponu illi dar ikun hemm din l-għajnuna għal istruzzjonijiet ta' livelli karoli biex ikunu jistgħu jitegraw ruħhom aħjar fil-katini ta' valur fis-sistemi ta' integrazzjoni 25% tal-budget għandhom ikunu allokati l-istruzzjonijiet li jkunu pajjiżi li huma moderaturi u innovaturi da dak li l-għażla tal-kiks il-ġdid ġodda l-industri kulturali jistaw jilħu il-2021 it-tini wieħed ikkuna bażi tal-proposti mill-EIT li nieħdu kontra prioritajiet li ġu diffikati eh, fuq il-Horizon. Eh, aħna rridu nkomplu nkun naħdmu fuq il-kontabilta u li saħħaħ il-, -il la strateġiku tal-kiks. Is-CIC u partijiet oħrajn ta' strumenti wkoll eh, tal-Horizon Europe ħajġu żviluppati. Għan semmi ftit ukoll illi aħna issa ħan introduċu fir-regolament possibilità ta' kontratti fuq żmien twil. Grazzi u aħna għad dispożizzjoni sjaħa tagħkom. Grazzi tassew mela qabel issa mandur lejn il-kollegi il-rapporter tal-kollegi tagħna. Nadi Surbużek, għaxu kien fil-lista. Skużani, kelli nitlaq għal fit minuti. Xtaqt biex nisħaq palmat għal qabel. Importanti ħafna l-Kommissjoni ma sibx li hija diffiċli wiġbuha illi jitt ikonna soluzzjoni għalli għadi biex naraw illi l-attivitajiet huma strutturali u mhux finanzjeri li jkunu sostenibbli naħseb illi l-edukazzjoni hija l-aħjar u l-aħjar l-eżempju. U dan ifisser illi wara l-2000 u 24 U jek aħna musa naħtu kasa, dik aħna musa naħtu kasa xejn, mela ħan konna problema billek seħ knowledge triangle, triangle tal-arfin. U jina nishtiq ngħid eh, xi ħaġa fuq dak li qalu l-kollega Mirinju fuq iskema ta' innovazzjoni reġjonali importanti wkoll biex nkunu nistaw nkunu nistgħu nkunu nistaw nappoġġaw il-ġejjieni u 2024. Tajjeb min niftakru illi il-deklet kicks Inti semmejt li ta' minnom il-klima digitali u l-enerġija. Dawn kienu tal-ewwel importanti ħafna illi aħna żommuhom bl-istess stat biex possibilment ikun eh, finanzjament kif konna minn l-ewwel 15-il sena. Jiġifieri importanti illi aħna nżommu l-istess sens ta' responsabilità fl-istituzzjonijiet Ewropej għal keks kollha, grazzi tas sew Grazzi s-sustejġab. Għalek mistoqsija? Iva, mistoqsija l-reprezentant tal-Komissjoni Ewropea. Aħna zorna Budapest u Vienna u rajna illi xi wħud minn dawk il-kiks Isom per eżempju il-klima u dawna jagħmlu xogħol ħafna ħafna. ħafna minnhom il-bot mis-sostenibilità finanzjarja. Is-sena 2023 hija tmana. Edha mana. Xi tfisser li kollok livell ta' kooperazzjoni magħhom? Din hija kjarifika bażikament. Grazzi, Surajġab. Iva, kollega lejmes. Iva, inti tgħid li inti kludejt il-possibilità illi kollok il-kontrat għal iktar minn 16 sena, tgħid l għal-Bez Munjoz. Imma x'nistgħu ngħidu għal dawn l-għaxar minn nies li bdew fil-bidunet eh, biex eh, japplikaw għalihom. Rijat għanna dil-problema ta' dawn il-persuni li bdew eh, li mhux ħajkollhom estensjoni tal-kontrat. Signora Direttur Ġenerali, titwieġeb? Iva, fuq il-kiks u s-sistema finanzjarja u s-sostenibilità finanzjarja, il-kiks differenti kellhom modelli differenti u sorsi ta' tħul differenti u għal daqstant tajjeb illi dawn is-sorsi ta' tħul huma diversifikati u aħna li provaw inħedġu iktar u niftċentifizzaw il-mod ta' kif aħna proponejna dan il-modell li ġi dan il-regolament. Issa, ovvjament, xirridu nejdu għal relazzjoni bejn il-kiks u l-status tal-kiks wara dawn il-15 sena. Aħna u koll nħossu li l-investiment tal-kiks eh, u l-investiment tal-Unjoni tal-kiks ħajkunu ehm, proposti allura il-memorandum tal-understanding jridu jkunu ehm, vestiti biex il-kiks ikunu eh, parti mill-familja estiza. U dan il-memorandum ta' kooperazzjoni ġibri se jagħmel dawna ser eh, jifissaw id-drittijiet u l-obligi tal-kiks wara dan iż-żmien partikolari dan u billi wkoll indirizza kwestjonijiet pal-muma il-parteċipazzjoni tal-brand fil-sejħiet kompetittivi għal attivitajiet transkonfinali u servizzi maqsuma mal-komunità eh, voluta. U dinja xi ħaġa illi tista' tgħin biex iżżomm il-kiks bħala parti mill-innovazzjoni, mal-pajsaġġ ta' innovazzjoni kif inhu mpinġi mill-IT. Iva, aħna nirizzajna kollox u aħna rajna illi fir regoli tal-regolamenti tal-impiegati Iva, mistax insolvuha inkella. U għalek aħna nipproponu li fir regolament il-ġdid namlu situazzjoni illi tkun għal bibdula għal periodu li jmiss. Issa nadu għazot rapporters biex jikkonkluda. Konkludu. Sinra Marja Zamartijas. Grazzi tassew. Jien ma nistax il-meġa pal-kommenti oħrajn li saru. Minajr ma nirreferu għal l-aħħar intervent minnaħat tal-Kommissjoni, kien hemm żball, kien hemm żbalji li sar minnaħat tal-Kommissjoni konna ngħidu aħna ser nippruvaw insibu soluzzjoni li tippermettilna li mmexxu l qudiem għaliex ħafna nies ħan jispiċċaw bla xogħol. Minħabba miżura amministrativa l-Kummissjoni tittammet li hemm żballa hawnhekk, irrida rida politika titkun hemmhekk issa biex issolvi dil problema Bħala shadow, jiena wkoll naqbel mal-punti ta' I'm a reporter aħna kontenti li naħdmu kieku ma' komit fit. Iżda memx diverġenza forsi fil-kriterju ta' eccellenza, irridu li kunem l-eccellenza madwar l-unjoni nistaw niksbu din l-eccellenza. U fid-dawl ta' dan it-twemmi nistaw nemnu fuq il-kriterja ta' eccellenza u irridu nispiċaw binqas varjetà eh, milli għanna bħalissa. naħseb illi issa irridu naħdmu fuq il-kiks il-ġodda li ġew identifikati u komplu dejnek. Nista fuq il-rapport tijaj stess, tassa u mandiċi ċansi li wieġeb kollox u mistoqsija waħda waħda, ma eh, kien hemm kwistjonijiet fuq il-skala tal- tal-effett tal-impatt. Naħseb per eżempju sostenibilità tal-kiks tajjeb illi nqisu għatta aspetti l għennet u kiks kolla differenti. Dawn kollha jitrata l-istess problema ma' setturi differenti. U għanna l-istess problema, ma namlu mod differenti u komunitajiet differenti. U għallek għanna bżon approċ politiku u nqisu karatteristika ta' żmien li nejxu fiha u reġuni ta' fejn u ma' attivi dawn il-komunitajiet. U aħna marduġ nħindu approċ ta' one size fits all. U nafu li jkun impossibbli li nagħmlu dan minħabba l-problemi soċjali li qegħdin nittrattaw. Meta nitkellmu fuq jekk l-ITS huwa suċċess jew le, mhux qegħdin namlu dubju fuq l-eżistenza tiegħu imma sempliċiment qed ngħidu li l-innovazzjoni ma taqbadx u ta' mis-sema trid taħdem, trid taħdem għaliha biex ikollok xi lis-soċjetajiet. Aħna qed nitkellmu dwar istitut illi istituzzjoni illi għandha eh, ħafna esperjenza naħseb illi eh, diffiċli però illi wara 12 sena eh, rridu naraw jekk kienx suċċessi jew le. Għandna bżonn iktar ħin. Ir-riżultati juru illi sar ħafna u tajjeb xejdu nevalwaw ir-riżultati imma mhux l-eżistenza tal-istituzzjoni bħala eh, kienet esperjenza. Multinazzjonali, pajjiżi multinazzjonali, iva, imma aħna u kol irridu naraw li dawn ikunu valuti u kol. Il-bicċa kbira tal-ekonomija mamula mill-SMEs u aħna irridu nirriflettu dan fi xogħol li qegħdin namlu. Idu nħarsu lejn in-natura tal-Unjoni. Ovvjament kumpanji kbar jdu jkunu involuti, iżda ma nistawx ninsew illi l-SMI ma s-sensla tal-Unjoni Ewropea. Ovvjament il- bilanċ bejn is-sessi importanti, naħseb diġà dwiġib il-kollegi fuq affarijiet l-oħra, mod iktar wiesa aħna qegħdin f'pożizzjoni tajba li nispiċċaw regolament tajjeb ħafna bini trattaw il-mistoqsijiet kollha. Nittama li nkun nista' nsaħħaħ ir-rwol ta' TLIT u mudell li qed jaħdem u jista' jaħdem aħjar jekk aħna profdejna istituzzjoni bil mm, iktar kapaċità, istitut uħem biktar kapaċità u b'linji ta' politika li nkunu nistgħu nipprovdu l-komunitajiet. Nixtieq ringrazzjakom tal-kommenti kollha tagħkom. naħseb li nkunu nistaw naħdmu flimkien mill-qrib. Grazzi ta' sew, onorevoli Carvajo. L-ewwel nishti nir eh, nirringrazzja lill-Sinjura Mattias eh, u shadows kollha u l-kollegi kollha għas-suġġerimenti u jiena naħseb li qegħdin għallinjati bi wieħed u ieħor Aħna kol tħadditna dwar il-bilanċi, bilanċi ġeografiċi, bilanċi tas sessi, tal-ġeneru. Ma nafs, per eżempju, kien hemm tkellem ukoll dwar l-importanza ta' dan fil-dawl tal-knowledge triangle, imma tajjeb illi nisħu fuq dan fil-rapport u aħna rridu nagħmlu iktar, nagħmlu iktar xogħol, per eżempju, li eċċellenza tibqa' kriterja u li nkunu nistgħu nkunu innovattivi biex nżommu livell ta' eċċellenza. Biex ir-riżultat aħari tal-eċċellenza bħala kriterju jkun ħafna ħjar bħala bilanċ madwar l-Ewropa kollha kemm hija xi ħaġa di li tassew irridu inqataw ħafna ħin fuqu. Aħna wkoll irridu niddiskutu kwistjonijiet ta' tini kik u aħna wkoll irridu li jkollna kriterju ta' sostenibilità għal tlet kiks illi kellna għabbażi tal-edukazzjoni u s-servizz reġjonali illi huma jagħmlu palma qal Nurevoli Buzek. Ġifieri fadlinna x'naqtfu iżda inħoss illi aħna wkoll qegħdin fi triq li konna qiegħed jaħjar biex insolvu il-problemi li għadhom pendenti fl-IT u naħseb illi tajjeb illi qed nibatu s-suġġerimenti kollha eh, mir-rapport. Grazzi tassew. Grazzi jisa nagħlqu dan id-diskussjoni. Xtaqna sempliċiment ngħidulkom il-pass li miss il-rapport, la bozza rapport ta' 18-19 ta' marzu l-2020 eh, un bat ħajkonna il-deadline għal skadenza l-amendi għal 24 ta' marzu, u mbagħad 27 28 ta' april ħajkun l vota ta' itre, u mbagħad ħanaraw meta l-plenarja se tivvota fuq dawn l-affarijiet dan iż rapporti. Naddu għal punt numru 12. Ħan ippruvaw nħaffu ftit. Ma soba nagħtu ċans biex ikun hemm dialogu, mistoqsijiet, weġibiet kena skambju ta' fermat mal-splementazzjoni ta' direttiva tal-Network ta' Sistemi ta' Informazzjoni nilqa l-Sur Jakobu Jakubo illi huwa il-kap ta' ċibersikurtà u il-politika ta' ċikurtà civili. Nistennew ħina għatmanna fil-podju biex ikonna ideja ħertax qed jiġri u kunu nistaw nispiega għahjar il-pozizjoni tal komissjoni Fakkarkom ftit li għattu direttiva tal-NIS ta' sistema ta' informazzjoni ta' sekurta e, kienet ġit għadda mm, e, ta' f'Lulju 2016 pa' trasposizjoni fl-2018 l-ewwel reviżjoni għandha seħ sal-9 ta' Mejju 2021 U l-membri tal-istati u l-istati membri kellhom numru biżejjed fil-2018 sena li għaddiet li identifikaw operaturi ta' servizzi essenzjali per pereżempju l-elettriku, trasport tas settur u ta' trasport u fornituri ta' infrastruttura pal-muma il- domain names u servizzi tal-Kommissjoni u aħna batna l-ewwel rapport ta' direttivi dan l-ewwel rapport huwa nifokaw fuq kif l-istati membri jwaslu għall identifikazzjoni tal-operaturi għal dawn is-servizzi. Tikun hemm rapport isib ċertu konsistenzi. Nixtieq nistieden il-Sur Buratinski, is-Sur Boratinski biex jisħaq iktar fuq dan il-punt u anki fuq aspetti oħrajn li huma relevanti għal direttiva n-najjas u waqt li ħajkun qed jkellimna il prezentazzjoni tiegħu ġifieri nitolbu ġentilment illi ma jipprovax jaqbess il-10 minuti. Eh, Kornaturi wkoll kolom jippriorità imma kol ma jasensi la sensila waħda ta' interventi biex nippruvaw inlestu sa neqis kwart. Mela, Sur Boratinski f'dej. Uh, good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you very much, uh, eh, Mr. Chairman, for... Grazie. Grazzi President, tal-li tajtna il-mikrofonu l-Kommissjoni. jina. il-din id-direttiva hija pilastru tal-afas legali għal eh, sikurezza ċibernetika. Dan huwa l-ewwel dokument eh, ta' natura tiegħu ma kienet ħaġa faċli domna tliet snin naħdmu fuq u l-Parlament Ewropew kellu rwol importanti ħafna biex eh, naslu għal konklużjoni eh, eh, u l-liġi ta' ċiber sikurezza għagġlet iktar damet biss sena u nofs. Issa, aħna nishtiqu nkunu zguru li konna kapacitajiet baseline fil-istati membri tal-Unjoni Ewropea Dina waħda mill-għani. Tini puntu għanna kumpaniji fi setturi kritiċi illi għandhom ġestjoni ta' riski u, u tiret parti ta' direttiva mbagħad hija dedikata għal mekkanizmi ta' kooperazzjoni fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Direttiva eh, adottata fl-2016 eh, trasposizjoni kella tkun fl-Mejju tal-2018 it-trasposizjoni kienet sfida kbira għal ħafna stati membri u minkejja da sa settembru ta' din is-sena għan notifikaw li għamlu trasposizjoni sħiħa. Allora, sissa għadna mannix eh, stampa ċara sħiħa tal-istat ta' trasposizjoni, pero il-level minimum tlaħaq u nafu di il-leġizlazzjoni bazika edha f'posta. Il-ċermen tkellem fuq il-rapport il ġi publikat reċentement tal-identifikazzjoni tal-operaturi ta' servizzi essenzjali, illi hija waħda mill-punti eh, importanti ta' direttiva aktar diffiċli u għanna situazzjoni pjuttost unika. L-NIS, id-direttiva NIS, ġiet adottata għabbażi tal-suq intern. Minkejja dan il- il-kumpaniji li, ġew identifikati hija riżultat ta' identifikazzjoni minnaħa tal-Istati membri. Il-istituzzjonijiet kienu pjuttost imħazbin fuq il-possibilità ta' frammentazzjoni u għal din raġuni kien din klawsola speċifika biex nitolbu l-Kummissjoni biex tagħmel dan ir-rapport biex tagħmel evalwazzjoni tal-koerenza tal- ta' situazzjoni u il-rapport għandu jiġi e, sottomess sa' 10 ta' Mejju tal-2021 Il-Stati membri kellhom anki identifikaw l-operaturi ta' servizzi essenzjali sa' novembru ta' sena li għaddit, supposti rapporta minn nesitt xur wara, imma anki hawnhekk kien hemm xi dewmien imħabba l-komplessità tal-proċess, allora aħna preferejna nistennew biex ikonna stampa aktar kompluta. U allura il rapport ġi publika, publikat fl ħart ottubru b'dewmien ta' seba' xur. Nistidinkom tħarsu lejn il rapport U lek inħarsu lejn konklużjonijiet tar-rapport, pratikament naraw identifikazzjoni ta' xi vojt fil-koerenza ta' identifikazzjoni. Meta nitkellem fuq din il-koerenza, ċe pratikament fisser din. Aħna normalment nistennew illi il-kumpanija il kumpanija per eżempju li joperaw fis-settur tal-enerġija finanza jew attività bankarja fl-iskop ta' direttiva għandu jkollhom eh, sensiela ta' servizzi komparabli eh, u jiġu identifikati bħala eh, operaturi jew kella le eh, jekk mhumiex eh, importanti sistemikament. U allura aħna rajna studjajna l-informazzjoni li rċevejna minn l-istati membri fuq l-identifikazzjoni fuq dawn servizzi essenzjali eh, forniti minn dawn il-kumpanije u rajna li hemm differenzi fl-approċċi bejn stat membru ieħor. Il-livell ta' granularità per eżempju ħafna drabi għanna definizjoni ġenerika ħafna tal-kategorija, per eżempju elettriċità fornitura ta' elettriċità, però ħafna drabi hemm deskrizzjoni ħafna iktar speċifiċi. ta' servizzi kollha, per eżempju, trasmissjoni ta' elettricità, produzzjoni ta' elettricità, distribuzzjoni ta' elettricità. Mux t-noqt n bid-detalji, ma dawnu ma' wieħed mill-elementi eh, fejn ra' identifikajna Eh, dawn il differenzi bejn stat membru ieħor. Barra minn hekk stati membri bdew e kienu qed jużaw livelli minimi per biex jgħidulna l-kwantità ta' elettriċità prodott eh, kemm hemm sistemi autonomi kollegati eh, u hawnhekk rajna li kien hemm differenzi kbar anki hawnhekk anki fuq dan il-punt. U fil-aħħar għanna pratikament gradi differenti tal-kumpaniji li ġew identifikati. Ir-riżultat ta' din l-analiżi se tkun kompluta meta jkollna stampa dettaljata ta' dak li qed jiġri fl-istat membru meta nkunu kompletajna il-trasposizzjoni ma fil-moment attuali nistgħu naraw li għandna ċertu grad ta' frammentazzjoni illi jista' impliċitament jaffettwa il sikurta ċibernetika imħabba il-dipendenzi transkonfinali u jista' jaffettwa anki l-kondizzjonijiet li mhux indaqs f'ċerti pajjiżi. F'ċerti pajjiżi hemm eh, l-obbligi ta' direttiva u f'pajjiżi oħrajn le. Allora, x'qed nagħmlu f'dawn il-żminijiet? Eh, qegħdin inħarsu, qegħdin nistudjaw l-trasposizzjoni nazjonali fil-prassi, fit-tim tiegħi qegħdin ninżuru l-istati membri kollha. Jiena u bit-tim tiegħi s'issa għamilna ġa nofs minn dawn iż-żjariet, nitkellmu mal-awtoritajiet, is-sistema jista' jkun kompless hemm minoranza li għandhom awtorità waħda ċentrali, però f'kajjiżi oħrajn hemm il-kompetenzi deċentralizzati U allura nitkelmu ma' dawn l-interlokuturi fil-gvernijiet u fl-istess ħin nitkelmu separatament ma' kampjun tal- eh, tal-kumpanji eh, fl-ambitu ta' Direttivra. U dan għajtina verament eh, lenti eh, biex nkunu nistaw nifmu verament xinu għaddej fil-post u anki tal-impatt ta' direttivra Per eżempju, fi stat membru għalunna li grazzi għad direttiva eh, irnexxilhom eh, jirreklutaw erba darbiet il-numru ta' eh, esperti ta' ċibersikurta u fistat membru ieħor per eżempju tkellimt mal dawn esperti fuq livell tal-kumpanija u għarru li grazzi għal trasposizjoni tal-indirettiva għall-ewwel darba qed tittieħed b'mod serju din il-kwistjoni fil-bord u naturalment billi kunem hemm budget għalija U Però fl-istessi qed taraw li hemm ħafna xirrid isir hemm pajjiżi li qatt iridu jadottaw guidelines ulterjuri li qatt iridu jiġu adottati leġislazzjoni sekundarja. Anki jekk fl-2016 per eżempju aħna adottajna id-direttiva konna għadna fl-istadju bikri tal-implementazzjoni. Kif għal-President? Id-data fissata għal revizjoni hija f'Mejju tal-21 u din hija l-iktar data l-iktar tard ta' revizjoni. Il-Kummissarju Breton għal li għandu intenzjoni għamel revizjoni ta' dan l-istrument mhux iktar tard minn Mejju tal-21. Affarijiet li nixtieq insemmi fil-kontest tal-implementazzjoni hija ħaddim tal-korp stabilit bil-direttiva e, li il-grupp ta' kooperazzjoni kien ta' suċess li stati membri edin jaħdmu fl-imkien biex jallineaw l-approċċi nazjonali, jiskambjaw esperienzi u fl-istess ħin dan il-kop anki e, et koordina l isforzi ta' ċiber sikurta anki li lemmen l-anieta direttiva. Roktar eżempju prominenti huwa il- il- xogħol reċenti fuq is-sikurtà tan-networks 5G. U dan huwa appoġġat ehm, bisħieħ mill-Kummissjoni, speċjalment bil ehm, il-mandat ġdid fuq il-liġi fuq il is sikurta kien strument importanti biex nassistu l-Stati membri. U jena metat illi se nimxu iktar b'inizjattivi ġodda naħseb li d-direttiva hija tajba u ħafna u u l-implementazzjoni sħiħa u għanda bizzejiet risorsi u għanda bizzejiet anki attenzjoni minn tal-Parlament. Grazzi. Grazzi tal-ispiegazzjoni u anki tal-li zommejt f'moħħok il-fat li għanna ħin limitat. Għanna zewċ tal-bit għal kelma. Jekem kollegi oħrajn li jishtiqu jitkelmu naturalment u ma' nistaw natom mikrofonu. Pilar del Castillo. Mikrofonu għal-kellim. Uh, I said thank you very much. Grazie ħafna. Napprezza, naħseb kullħat apprezza xini situazzjoni fl-implementazzjoni u xtib ta' progress qed tosserva f'dak li għadek kif għattilna. Jina naħseb illi huwa ċar illi skont il-konklużjoni tiegħek l-istati membri għandhom metodoloġiji differenti u interpretazzjonijiet differenti fuq eh, id-definizjoni ta' servizz essenzjali Eh, u naturalment anki li wasal l implementazzjoni illi huwa propju l-kontrarju ta' lan ta' direttiva illi nilħu uh, armonizzazzjoni. Jekk u hekk. Eh, Il-revizjoni u l-adattazzjoni ta' direttiva revizjonata flan kif ukoll titjib tal-kooperazzjoni Uh, bejn l-autoritajiet tal-Istati membri hija e essenzjali u iridu namlu dan mill-aktar f'mini possibbli għax hija kwestjoni urġenti. F'dan is-sens jiena naħseb illi huwa aħjar illi naħsbu illi għanna nużaw regolamentu mux direttiva. Għax fi direttiva jem jati lok għall-interpretazzjoni, lok wisa wis. F'qasam illi huwa propju iktar minn oqsma oħra ewa importanti li konna kalendarju ċar u anki metodu ċar ta' implementazzjoni u interpretazzjoni għal da stantina naħseb illi tkun ħaġa interessanti u xirqa jekk revizjoni tasal fil-forma ta' regolament flok direttiva. And uh, uh, please, uh, Mr. Christov, you have the floor. Mela, l-Onorevoli Kristof, nadilek il-kelma. Grazie ħafna, President. Mela, Grazzi ħafna. L-Aġenzija Nazzjonali tal-taxxa fil-Bulgarija kienet vittma ta' attakk ċibernetiku min-naħa tal-hackers għaskapitu ta' 5 miljun ċittadini li kellhom żvelati d dejta tagħhom. Fil-qafas ta' zerat minnaħat tal-Komissjoni xtejn kun naf jekk il-Komissjoni għandix l-intenzjoni iżżur il-Bulgarija u li mija l-valutazzjoni tagħhom. Jekk joġbo, grazzi, grazzi ħafna għalilek. Signora Virkonen, nadilek il-kelma. Grazzi, President, u grazzi tal-prezentazzjoni. Jina nixtieq insaqsi għax meta nitkellmu fuq iċ-ċiber sigurta u importanti ħafna li għandna bżonn nikkonsidrawha fuq livelli kollha fil-kumpaniji, stati membri, fuq livell Ewropew għalhekk nixtieq insaqsi. Fejn għandna l-ikbar riskji? Fejn għandna bżonn nieħdu azzjoni hemm ċerti setturi partikolari, soċjetà, l-industrija, jew il-ħajja ta' kuljum tagħna forsi m'għandniex qed nifokaw biżejjed meta nitkellmu fuq iċ ċibersigurtà jew hemm xi livelli oħra, xi saffi oħra fl-istati membri, forsi fuq il-level tal-kumpaniji, ta' intraprizi, jew municipalitajiet, jew forsi teknoloġiji partikolari, tkellimt fuq il-5G, hemm teknoloġiji oħra fejn forsi għandna bżonn inkunu konxi li hemm riski ġodda ta' ċiber sigurtà. U li mija l-istampa ġenerali tiegħek. Qed nagħmlu biżejjed taħriġ u testjar fl-istati membri u fl-organizzazzjonijiet differenti illi forsi nkunu lesti u mħarġin għal xi riski ta' ċibersigurtà li tniffaċċjaw. Thank you so much. If there are no other intervention request. Jekk m'hemmx xiktar tal-bit tal-kelma, <coughs> insaqsik biex twieġeb għall-interventi u jekk forsi għandek xi kummenti ta' eluq jekk joġbok, anzi, il-President skuża ruħu kien hemm Mr. Klaus Buchner qabel. Ma dilek il-kelma, dispjaċini għajt il-President, iva dispjaċini ħsibt illi kontu se saqsuni biex nitkellem. Għanna żewġ oqsma differenti, bżonn nkunu attenti. L-ewwel mod normali, più o meno legali, kif id-data tista' tiġi mogħtija lil parti terza u mod illegali. Il-mod legali fil-fema tiegħek ma tistax tkun indirizzata direttiva bħal din. Għax kif kontet ngħid huwa legali. Imma hemm mbagħad possibilitajiet ta' transazzjonijiet illegali ta' data. Kif tafu, tad diskussjoni fuq Huawei u mhux biss għandna sistema fl-Ewropa ta' trasmissjoni ta' data personali b'mod illegali ħanajdu hekk forsi l-perċezzjoni hija pjuttost favorevoli mill-gvernijiet tagħna ma jagħmlu xejn ma jerġaxxux u għalhekk naħseb illi dan huwa mod pożittiv biex nagħtu bidu għad-diskussjoni imma ma nistgħux nifqu hemm għandna bżonn wafqu trasferiment illegali tad dejta illi isseħ fl-Europa kollha kemmi. Grazzi. Much. Please, now you have the floor. Um... Nadilek il-kelma. Għal-replika, grazzi ħafna ta' dawn il-kontribuzzjonijiet kollha l-ewwel net nixtieq nirringrazzja lis sur eh, Sinjura De Castillo għal kummenti tagħha appoġġat ħafna l-isforzi tagħna f'dan il-qasam eh, bil-konnessjoni mal-att fuq iċ-ċiber sigurtà fil-kontest tar reviżjoni normalment eh, konna l-alternattivi kollha. U jekk nanalizzaw dawk li jkunu l-modi l-iktar tajbin biex ikun hemm allinjament meta jkun hemm neċessità. Kien hemm sforz minħata tal istati membri biex jaħdmu f'din id-direzzjoni għal dawk li huma soft measures, jiġifieri għal dik li adozzjoni ta' gwida fuq notifika ta' inċidenti kien hemm skambju tal-aħjar prassi. Mbagħad insaqsu li mu ir-riżultat għandna biss qasam tad direttiva li huwa armonizzat brabta mal-provedituri ta' servizzi diġitali bħal dawk tal-cloud imma kellna light touch approach ġifiri supervizjoni miex daqshekk b'saħħitha. Ma jekk jew hekk grazzi ħafna tal-perspettiva tiegħek. Aħna se nagħtu bidu għal konsult fix siħa ta' konsultazzjoni tu nisinu bil-ħerqa nirċevu il-pariri min-naħa tal-Parlament. Issa fuq il-Bulgarija nafu iva fuq dan l-inċident importanti u konna f'kuntatt mal-awtoritajiet kien hemm skambji fil-network li huwa network tal-computer u eh, huma teams ta' risposta l-interface ewlenija biex ngħinu li xulxin fuq affarijiet tekniċi f'dan l-istadju nista' ngħidilkom E, morna fil-Bulgarija imma f'dan l-istadju tal-proċess maħniex qed nagħmlu kumment individwali fuq ir-riżultat għax għadna f'stadju bikri wisq. Jidispjaċini f'dan l-istadju ma nistax intik kit weġibiet li xtaqt. Pala dettalji imma ovvjament hemm livelli differenti ta' maturità fl-Unjoni Ewropea ġifieri fost l-istati membri U għalhekk aħna ħriġna l-iktar bil-direttiva u għadna tagħmel differenza għal pajjiżi illi kellhom ħafna x'jamlu. U dan issa qed jiġri. Imma nixtiequ nagħmlu iktar u fil-kuntest tad-diskussjoni fuq il-programm ta' kooperazzjoni din kienet l-idea wkoll tal-Parlament Ewropew fin-negozjati tiegħu jekk qed niftakar sew so, biex niżguraw il-kooperazzjoni bejn istati membri tkun iktar tanġibli tkun tista' tiġi monitorata f'darbtejn fis-sena bħala programmi u għalhekk hemm diskussjoni għaddejja għal miżuri bħal pereżempju l-Erasmus għall uffiċjali ta' ċibersigurtà bħala skambji fost istati membri ikun hemm xi finanzjament nistgħu nibdew mis-sena d-dieħla. Għandna wkoll ir-riżultati ta' proposti biex ikollna l-peer reviews revizjoniet mill-pari, iġifiri biex nkunu nistaw intejbu il-level. Miex xi ħaġa faċli. Għax mdawk dawk li jemnu ovvjament illi ċiber sigurtà ħet miss sigurtà nazzjonali mhux kollox jista' jkun suġġett ta' diskussjoni aperta jew kooperazzjoni fuq livell Ewropew. Issa brabta mal-mistoqsija tiegħek nixtieq ngħid illi għanna gradi differenti ta' maturità meta niġu għallenna yes. U nistaw najdu per eżempju jekk tajt li kemm huma riskji u kemm huma kbar, diffiċli bejt jagħmel paragun, imma r-riskju jimmaterializza ruħu f'kull stadju seta' jissarraf f'telf eh, sostanzjali tas-settur finanzjarju u jekk naraw is-setturi differenti bħal banek u sezzjoni finanzjarji oħra, dawk li huma li għandhom iktar maturità fil-difiżi tagħhom kontra attakki ċibernetiċi. Rajna wkoll ħafna attività fuq livell Ewropew. Anki pereżempju mill mekkaniżmu ta' supervizjoni waħdanijiet tal-ICB u meta mmorru fl-Istat membri eh, emitturija tek meta wieħed jitkellem mal uffiċjal ta' ċibernetika fil-banek dinja dimensjoni l-oħra u r riskju huwa Eh, eżempju, oli ħafna fl-isptarijiet. U għalek din hija sensitiva u dipendenza dejjem tiżdied imħabba l-operazzjonijiet u l-isptarijiet u l-infrastruttura tagħhom. Basikament dan huwa qasam fejn qegħdin naraw illi hemm ħafna xwieħed jagħmel. U ovvjament l-istarijiet mhumiex eh, m'għandhomx il-ġid li għandhom il-banek, iġifieri dan huwa qasam li għandna bżonn naraw mill-qrib ħafna issa amministrazzjonijiet pubbliċi per se ma jqgħux fil-kamp ta' applikazzjoni tad-direttiva din hija parti mill-proposta oriġinali tal-Kummissjoni illi ma ġietx aċċettata mill-Istati membri dak li qegħdin narawha bosta stati membri xorta waħda għamlu trasposizjoni ħaġa li appoġġajni aħna bisħiħ imma din hija xejra tendenza għal futur. U l-istati membri qegħdin jieħdu miżuri nazzjonali biex iħarsu l-gvernijiet tagħhom kif ukoll il-gvernijiet fuq livell ta' municipalitajiet. Issa fuq it-teknoloġiji oħra hemm e- e- e- is-sewqan eh, bil-AI, hemm il-5G, Dawn huma kollha eżempji fejn ċiber sigurta ovvjament parti essenzjali tas soluzzjoni u r-rolling out responsabbli ta' din it-teknoloġija. Issa. Brabta mal-aħħar mistoqsija, ma nafx eżatt eżatt, ma dak li nista' najt huwa meta nitkellmu fuq l-NIS bħala direttiva nitkellmu fuq ir-resiljenza noħolqu eh, ostakoli Eh, imblokkar kif amministrazzjoni pubbliċi jistgħu ħarsu lilhom infushom minn attakki ċibernetiċi. U fil-medja ximda qed nitkellmu fuq attakki ċibernetiċi biss, imma d-direttiva jess strument irrid titkellem f'kull tip ta' perikoli eh, u hemm inċidenti gravi ħafna li mhumiex riżultati minn atti malizzjużi imma pereżempju il-kontroll ta' traffiku ta' l-ajru riżultat sempliċement ta' ta' update ta' aġġornament fis-software. Ista' jkun hemm imbagħad inċident serju ħafna ċibernetiku u għalhekk fl-aħħar mill-aħħar nista' ngħidu li ndirtaw fuq ir-reżiljenza, proċeduri, difiżi fuq livell ta' kumpaniji, imma ovvjament ukoll għandna l-qasam kollu kemm hu tal-ġlieda kontra kriminalità ċibernetika u għalhekk għandna qafas legali separat, distint, għadik dik li hija l-interċetazzjoni ta' reati kriminali definiti skont il-liġi Ewropea. Din hija direttiva ġifiri tas sistem tal-2011 reċentement ġiet riveduta dan huwa qasam u jaqbad fit ma' l-azzjonijiet preventivi tagħna f'dan il-qasam. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna tal-intervent tiegħek, tal-kummenti tiegħek kwistjoni serja ħafna, suġġett serju ħafna li għandna bżonn nittrattaw u nużaw l-isforzi kollha tagħna biex niżviluppaw id-diġitalizzazzjoni, tisħiħ tal-kapaċitajiet tal-AI u bl-infrastrutturi kritiċi hemm bżonn ikunu ferm iktar preżenti u importanti ħafna illi najnu l-istati membri illi jkunu allinjati mal-standards u kriterji u ikunu siguri. Din hija ħaġa l-iktar importanti nixtieq nirringrazza l-kollegi kollha illi kienu paċenzjużi u baqgħu sal-aħħar net fis-sala għallaqa tal-komitat tagħna. Naħseb nistgħu nagħlqu il-laqa qabel il-laqa tal-koordinaturi illi se tibda fil-ħamsa. Mela mbagħad nara u narawkom għada fil-ħodu bil-iskambju ta' veduti mal-Kummissarju ta' l-Enerġija eh, fid-disa. Grazzi ħafna.